u dan beffet mill-20 ta' Lulju 2009. Il-punt li jmiss il-grupp tal-PPE u il-grupp tal-Soċjalisti Demokratiċi il-ħodor konservativi u l-grupp tal-Reformisti u l-grupp tal-EFD għarfuni eh, bidliet eh, fil-komitati u delegazzjoniet l-ismijiet għedin imnezla fil-minuti ta' din is-seduta. Jekk mawx bidliet jew oġġezzjonijiet li jitresqu qabel ma tagħlaq din is-seduta lura dik il-lista nistgħu nqiswa bħala approvata. L-ismijiet tistgħu tarawhom f'dokument u mhux ħanoqgħod naqrawhom allura l-autorità ġudizzjarji Italjani talbu biex ikun hemm omenità eh, parlamentari fuq eh, is-sur Alberto Fiori li tiġi mneħħija b'referenza ma' kas li jem fil-qorti Vincenza. Skont artiklu 6.2 ta' regoli ta' proċedura din il-kwistjoni ġiet irreferuta lill kumitat tal-Affarijiet Legali. Il-Kumitat tal-Affarijiet Legali wkoll talabni biex nagħmel korrezzjoni.